l-iktar konklużjoni importanti illi aħna nistaw noħorġu mid-diskussjoni tal-lejla. Grazzi. Grazzi Sur Almunja u dan jala id-diskussjoni fuq din il-mistoqsija orali u issa naddu għall-istqarrija tal-Kommissjoni dwar l-azzjoni Ewropea għal vittmi ta' terrorizmu. U issa nati il-kelma l-Sur Baru. Voilà, bonjour Monsieur le Commissaire. Nsermulek, Sur Kommissarju, naddu dritt men għalik, tista titkellem għal ħames minuti. Jiena ninaqat ma jiena anzi eh, nixtieq ngħid li l-Kummissarju Almunja jiena qatt ma dawn il-kummenti li ħanamel jiena l-atti ta' terrorizmu huma ta' tedida għal soċjetà tagħna dawn il-vitmi juru din traġedja umana li huwa terrorizmu. Aħna għandna dmir ta' solidarità u ta' rekonoxximent u ta' għajnuna fil ta' dawn il-vitmi. Rwol tal-Komissjoni f'dan il-qasam huwa doppju. L-ewwel net illi naraw li jkun hemm kuxjenza fost iċ-ċittadini fuq it tbatija li l-vittmi ta' terrorizmu jgħaddu minna. Kif ukoll kif naraw kif l-interessi tagħhom jiġu rappreżentati ħer fuq livell tal-Unjoni Ewropea, li nirċidu naħdmu sabiex ma jkunx hemm vittmi oħra sabiex dan il-terrorizmu ikun jista' jiqaf. Din hija l-politika ta' prevenzjoni ta' terrorizmu. Mill-2004 law il-Kummissjoni qed tajn finanzjarjament għad ta' proġetti. Dawn għandhom lan li jgħaddu l-vitmi u l-raba tagħhom lajnuna jew l apost soċjali jew psikoloġiku illi l-vitmi kollhom bżonn. Dawn il-proġetti għandhom lan illi jżidu solidarjetà ta' ċittadini Ewropej. Fi solidarjetà li tintwera lill vittmi ta' terrorizmu. Fl-2008 kien hemm budget ta' ta' 2 miljun 200 elf euro li, li ġi dedikat għal dawn l-isforzi. Barra dawn eh, l-affarijiet fl-2008 kien hemm Network Ewropew illi twaqqaf. Li għandu lan illi ħeġġeġ il-kooperazzjoni transkonfinali bejn l-assoċjazzjonijiet li jgħinu l-vitmi ta' terrorizmu. U biex ikun hemm aktar difiża tal-interessi ta' dawn il-vitmi fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm budget ta' 200,000 euro għal dan il netwerk Dan il netwerk jaħdem fuq għatta aspetti jgħamil valwazzjoni tal-għajnuna u l-għajnuna li bħalissa tingħata l vitmi U kif ukoll il-promozzjoni ta' attivitajiet biex l-aħjar prattika li naraw li qiegħda ssir inxerduha. L-attivitajiet identifikati minn dan il netwerk toffri bażi sirja lill kummissjoni fil-ħidma tagħha fl-ħarnet fil-kuntest li qed naħdmu fih fejn il-ħarsin ta' ċittadin għandha tkun fil-qalba tal-politika tagħna, l-Kummissjoni għandha saħħaħ l-azzjoni tagħha fil-qasam tal-difiża tal-interessi tal-vittmi. U qed tippjana wkoll li tejn u saħħaħ il-miżuri illi huma intenzjonati illi jħeġġu illi dawn il-vittmi ta' terrorizmu jagħtu x-xhieda tagħhom fil-fatt rridu li ċittadini Ewropej ikunu aktar konxi mir-realtà ta' terrorizmu, ikun hemm prevenzjoni ta' terrorizmu. Marġux ninsew li terrorizmu ħafna drabi huwa il-tmim ta' proċess ta' radikalizzazzjoni ta' indottrinazzjoni. U barra minn hekk irridu wkoll permezz ta' dan ix-xogħol aħna nwasslu messaġġ demokratiku u ta' paċi. Hemm ukoll lan li titfassal karta fuq il-vittmi ta' terrorizmu. Dak li nista' ngħid għalissa u nista' ngħidilkom li personalment jiena naqbel ma' l-adab li jinħoloq meta ikunem xie attentat terroristiku. U l-nuru solidarieta kollha mal-vitmi. Dak kollox minna ħati, Signora President, issa nisma' interventi differenti mill-parlamentari differenti imbagħad iweġibhom meta ikun il-waqt li nkun nista' nweġibhom. Grazzi ħafna, ngħadu dritt għas-Sinjura Teresa Jimenez Besser il-Barrio għal żewġ minuti. Il-lejla tajba u grazzi ħafna, grazzi ħafna sur kommissarju. Il-parti gbira tal-gvernitu ċittadini jiftakru per eżempju ġrajiet ta' terrorizmu bħal maġara per eżempju f'Madrid eh, u f'New York u f'Londra. Imma mbagħad kollox jintesa. Anke drittijiet tal-vittmi, l-lum li huwa ċert huwa li l-Unjoni Ewropea qed turi dan l-impenn biex tiġilet kontra terrorizmu kif qal il-Kummissarju Barro. Din hija ħaġa li rajnija fil-programm ta' Stokholma li ġie adottat dan l-aħħar. Aħna narfu l-kuraġġ u dinjità tal-vittmi. Rridu naqbżu drittijiet tagħhom. Il-ġida kontra terrorizmu dejjem hija bbażata fuq il-fiduċja u l-kooperazzjoni reċiproka bejn l-Istati membri. Il-Trattat ta' Lisbona joffrilna ċertu perspettivi. U nixtieq nagħmel mistoqsija, forsi ma jkunx l-Unjoni Ewropea tejn biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni tal-istati membri fil-qasam tal-ħarsin tal-vitmi tat-terrorizmu. Hemm bżonn nadottaw karta ta' drittijiet tal-vittmi tat terrorizmu fl-Ewropa. Dan jgħin ċertament il dawk li qed jiġġieldu kontra terrorizmu. U din eh, tkun ta' ħarta għal min ma jaqbitx għal dawn id-drittijiet. Il-vittmi il-vittmi li joħorġu wara li kunem xi attentat ta' terrorizmu rridu niftakru li huma kull m'għandhom issawa biss leħinhom biex eh, jiġġieldu kontra dak li sofrew. Sinjuri ma rridux ninsew illi ħadd ma jista' Anzi, li ikun min ikun jista' jisfa' vittma ta' terrorizmu. L-Kummissjoni allura taqbel illi jkun hemm Karta Ewropea li taraf eh, li jkun hemm id-difiża eh, u difiża ta' dawn ġittijiet tal-vitmi ta' terrorizmu. Jekk il-Kummissjoni taqbel, x'miżur ħadd jittieħdu mill-Kummissjoni l-ġdida biex iridu din il-karta taħt il-mandat il-ġdid. Grazzi ħafna, is-Sur Lopez Aguilar. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju. Grazzi ħafna għal l-impenn personali u manqal li smajna li issa għall ewwel darba wara Lisbona qed naraw illi d-drittijiet tal-ċittadini qed siru parti mill-liġi Ewropea u ratifikazzjoni tal-programm ta' Stokholma fil-programm multianwali għal bel-2009 u l-2014 fija referenza espliċita għad dinjità tal-vitmi tat terrorizmu u taraf il-batija illi eh, dan ir-reat tal wax eh, jikkawżalhom jara fil-vulnerabilità tagħhom u anke ħtieġa li jiġu mħarsem. Bżolli nisqu li minħabba l-fatt li eh, ma sena ġdida ħajkonna il-presidenza Spanjola u kienem rida Eh, ma taqta xejn mill-gvern u l-poplu Spanjol biex iġildu kontra terrorizmu. Ma mebda dubju illi nistaw indaħlu din l-armonizzazzjoni u l-programm għafas biex inħarsu id-drittijiet tal-vitmi u ndaħluhom bħala parti mill-programm leġislattiv. Dan ser ikun punt li l-presidenza spanjola ħataħdem fuqu u mbagħad ngħadduh lill-presidenza belġana mbagħad dik dan ser ikun parti mid-definizzjoni leġislattiva u implementazzjoni tal-programm ta' Stockholm. Naħseb wasal iż-żmien f'din il-Kamra li nuru li aħna naqblu ma' din ir-rieda li nħarsu l-vittmi ta' terrorizmu ħalli niżguraw illi kull ħaġa li nagħmlu u li nistgħu nagħmlu sir biex niġildu kontra terrorizmu u nħarsu dinjità tal-vitmi fil-agenda leġislativa fil-pjantazzjoni li serġi definit mill presidenza Spanjola taħt il-programm ta' Stockholm rridu naraw li il-vitmi ta' terrorizmu jingħataw il-ħarsin il ħaqhom. Grazzi ħafna. Istana nadu l-onorevoli Bilbao Barandika. Grazzi tassew, President, nixtieq ngħid li din l-inizjattiva hija konformi mal-emendi li ġew fasla mill-Kumitat tan-Nisa. Il-vitmi għandhom bżonn ta' dawn l-inizjattivi u xi ħaġa li huma jistaqsu għaliha. Jiena tal-im tafna dwar dinjità, sofferenza, u l-mod ċivili kif il-vittmi tat terrorizmu jitrattaw dawn kwistjonijiet. Ovvjament irridu naraw x'tib ta' post legali natu Għanna dialogu komuni fuq erba pilastri rridu nifmu il sofferenza tagħhom irridu inħadnuhom napoġġawhom. Dawn huma l-vitmi, il-vitmi mhux biss dawk li jiġu midruba u imutu imma anke l-familji tagħhom. Aħna rridu nirranġaw id-dannu materjali, rridu nibqgħu nfakruhom il-vitmi u kol niżguraw li kun hemm ġustizzja. Id-dibattitu jridu kun xifta aktar uman għaliex dawn huma nies li jsofru jridu nirkonoxxu il-sofferenza tagħhom u ngħinuhom. Irridu wkoll nippruvaw npoġġu nfusna fil-pożizzjoni tagħna u d-dibattitu għamlu xifti tanqas politiku u nkunu ġenerużi biżejjed biex it-terrorizmu ma nibdlux xi ħaġa politika. Bosta dibattiti għaddejjin li ħarsu lejn l-indipendenza ta' ċerti reġuni Iżda nafu li hemm il-gvernijiet Ewropej involuti f'xi ċerti atti terroristiċi. Din hija kwistjoni ta' prinċipju. Għaliex din toqtol perverżjoni tal-valuri fundamentali tal-umanità. Din m'għandix taqsam mal-iskampju ħiles tal-idea demokratiċi. Jien nixtieq niddedika l-kliemi lill-vittmi kollha tat terrorizmu. Grazzi. Issa, Is-Sur Agostin Consueto. Grazzi, Signor President. Il-program ta' Stockholm għandu din referenza. Din hija diretta għal vittmi ta' turizmu. Il-vittmi ta' terrur u kol jisħoqilhom l-azzjoni speċjali tagħna. L-attenzjoni tagħna u kol ir-rikonoxximent. Jistgħu ukoll l-appoġġ naħseb l-Unjoni Ewropea trid tittihom dawn l-appoġġ is-soċjetà trid tirrikonoxxi li dawn in-nies illi sofru t-terrur Irrid ikollhom xi eh, gwida morali wkoll il-ħarsin ta' terrorizmu, tal-vittmi ta' terrorizmu, drittijiet ta' trid tkun waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni, jridu nsibu aktar flus għal fondi li għandhom lan li jgħinu dawn il-vittmi ta' terrorizmu. Dawn il-fondi rridu jiġu finanzjati jekk kif għadna ħna fl-IPP, fl-emendi li ħna fassanna għal budget tal-Unjoni għal 2010. U għalhekk aħna zidna b'miljun euro Dan il-budget dan sar jintefqu eh, proġetti għandhom lan li jgħinu l-vittmi ta' terrorizmu, l-familji tagħhom biex huma jirkupraw b'mod eh, psikoloġiku u b'mod soċjali wkoll aħna nappoġġaw ukoll il-proġetti li għandhom lan li jrawmu l-kuxjenza favur il-vittmi ta' terrorizmu. Ser natuhom kol għajnuna Eh, najdilkom xie ċifri. L-ammont ta' proporzjonijiet għal rispons għal attak terroristiku sena diħla ser ikun 21.4 miljon euro. Biex aħna nżidu l-profil tal-vittmi ta' terrorizmu fl-Unjoni, irridu konna appoċ tal-membri kollha f'din il-Kamra. L-istrumenti legali irridu jiġu disponibbli aħna rridu nibdew dikjarazzjoni bil-miktub u riżoluzzjoni biex fl-aħħar ikonna stqarrija politika mistituzzjoni Ewropej li appoġġaw il-vittmi tat terrorizmu. U dan ukoll jista' jintuża biex qajjem kuxjenza fost iċ-ċittadini Ewropej dwar l-importanza ta' dawn in-nies. Il-vittmi ovvjament iħossu solidarjetà, id-dinjità, l-assistenza. u stmerrija għal dawk in-nies li tant waslulhom għal diqa. Grazzi. Issa sur ħoreg jatondo. Lejla tajba. Sur barro, jema naħsib li kombinazzjoni illi bosta membri tkellmu, ħafna minnhom kienu Spanjoli. Aħna sofrejna Mhux biss minħabba attakki terroristiċi iżda l-vittmi sofrew u ġew trattati jew eh, biskiet u għalhekk jiena naħseb illi issa wasal iż-żmien illi nagħtu kasom dawn il-vittmi Rtgħem xie xi politika l-vittmi tat-terrorizmu. Inten l-klim li qalu l-kollegi tiegħi hemm bżonn ta' charter jew inkella proċ komuni. Jien naħseb li hemm bżonn ta' ċar punti li du jiġu klużi. L-ewwel ħaġa, politika tal-vittmi tikollha xi appoġġ politiku, rikonoxximent u appoġġ soċjali wkoll lejn il-vittmi tieni ħaġa Irid ikun hemm kumpens immedjat għal xi dannu tielet ħaġa irid ikun hemm trattament indaqs tal vittmi kollha raba ħaġa. irid ikun hemm kunsens politiku, kunsens soċjali dwar il-miżuri illi jittieħdu favur il-vittmi ta' terrorizmu. Il-ħames ħaġa. Għanna bżon ta' xi politika illi s-ser eh, tamel leġitimazzjoni ta' dan. Umbat irrid ikonna wkoll kastik li jagħti eżempju tal ta' min kawza terrorizmu. bżon bżonn ukoll ta' xi tip ta' edukazzjoni u talim kontra terrorizmu. Irridu wkoll niżguraw illi ma jkun hemm l-ebda ripetizzjoni ta' dan reati kontra l-vitmi. Naħseb rridu wkoll niftakru l-vitmi tagħna u rridu wkoll rikonsolazzjoni soċjali biex aħna nfejqu din il-ġerħa li kawża terrorizmu. Rridu konna politika komuni għal vitmi ta' terrorizmu. Grazzi sa' senadu għal procedura kħedż di għaj ser jitkelmu tlet kellima. Is-sur Papa Dikraw. Grazzi, Signora President. L-attakki f'Madrid, f'Londra u fil-Greċja juru id-daqsa problema ta' terrorizmu. Din tattakka l-istil ta' ħajja tagħna u libertajiet tagħna. Din mhix kwistjoni biss tal-vitmi diretti u l-familji tagħhom, iżda tas-soċjetà kollha, soċjetà kollha sofri. Issa qed nirreferu għal vittmi tat terrorizmu. Dan huwa pass pożittiv, iżda irdu nagħmlu ħafna aktar. Irdu ngħinu l-vittmi u l-familji tagħhom din mhux biss kwistjoni ta' assistenza li tingħata lilhom, iżda rridu wkoll nibgħatu messaġġ ċar. Li aħna mhux ser nċedu għal dawn il-prattiċi li kompromettu solidarjetà tagħna u s-soċjetajiet tagħna. U ma joqtlu u iweġġaw il-nies li kuna dejjem bil-ħajja ta' kuljum tagħhom jew ma ninsewx. Fl-Ewropa Demokratika il-vjolenza missa twasal imkien grazzi sew. Grazzi, issa issur sur aħalan. Grazzi, Sur President. Jena nishtiq nesprimi l-appoċ tiegħi għal proposta ta' Teresa Ġimelan Beċeril ta' Karta Ewropea għad-drittijiet tal-familji vittmi ta' terrorizmu. Ridu kol nuru kif din tirrappreżenta opportunità importanti għall-Ewropa, opportunità illi sertati indikazzjoni b'vuċi waħda dwar il-kunċett ta' terrorizmu. Dunżommu f'moħna wkoll illi n-nuqqas ta' din it-tip ta' indikazzjoni fl-2005 waslet għal falliment tal proċess ta' Barcellona meta l-kapijiet ta' stat u gvernijiet tal-pajjiż Euro Mediterrani ma rnexxilhomx jaqblu. U llum dan jirrappreżenta opportunità immensa biex aħna naġgħu nnidu mill-ġdid b'sisin ġodda id-dialogu man-naħa l-oħra tal-Mediterran u rridu nibdew bistqarrija ċara dwar il-kunċett li jirrappreżenta il-sis tal-umanità tagħna u taċ-ċiviltà tagħna, jiġifieri il-ħajja u kemm hi importanti u sagra l-ħajja. Grazzi issa Sinjura Dotz. Grazzi Sinjura President, Komissarju Barro. Jina grata tal-appoċ tijak għal-vitmi ta' terrorizmu. Din hija ħaġa tajba u fuqta u jiena wkoll nirrikonoxxi l-appoċ tal-Unjoni Ewropea għal-vitmi fl-Irlanda ta' fuq permess tal-programmi ta' paċi illi ġew maqfemmek. Il-Komissjoni titkun taf ukoll l-Irlanda ta' fuq qed tiffaċċja teddida minn eh, ta' terrorizmu minn organizzazzjonijiet dissidenti. Dan deskrit mill-Polizija pala xaġa kritika u l-Kommissjoni Internazzjonali ta' Monitoraġġ deskrit sgraffitu pala serju. Dan l-aħħar kien hemm attakki fejn żewġ soldati kienu sejrin l-Afganistan ġew maqtula u uffiċjal tal-Pulizija wkoll ġi maqtul. Fil-Kommissjoni meta wafqet dan il-Kumitat identifikat għan biex il-pubbliku jkun magħruf marraf b'dawn il-fatti, iżda jiena naħseb illi dan il-għan intelef. Jiena grata li inti proponejt ċarter tal-drittijiet tal-vitmi u dan irridu nibdew billi namlu distinzjoni bejn il-vitmi ta' terrorizmu u dawk illi jikkawżaw terrorizmu. Grazzi. Grazzi, Signora Kattenbach. Herzlichen Dank. Als Österreicherin Grazzi ħafna bħala persuna mill-Austria jina nirringrazzja l-Alla illi għal ħafna snin issa konna mħarsa minn dawn l-attakki terroristiċi. Iva, għanna bżon din il-karta biex nappoġġaw il-vitmi ta' terrorizmu, dak li għanna bżon ukoll huwa li neħilsu minn dawk il-situazzjonijiet illi jikkawżaw it-terrorizmu. Nibdew bil-edukazzjoni. Naħseb illi ħafna oqsma nitkellmu dwar it-tolleranza, imma mbagħad meta naslu biex nitkellmu dwar il-vjolenza m'għandu jkun hemm ebda tolleranza. Grazzi ħafna wara dawn l-interventi ta'kom eh, għaliex intom tkellimtu għallom li dawk illum ma jistawx illum isemmu leħenom. Nirringrazzjakom wissanna il-mikrofonu li komissarju Barro Iva, Signora President. Għandek raġun li dan kien debattitu imqan għal ħafna li xawnek aħna f'dawn il-momenti għedin naħsbu fil-vitmi, il-vitmi illi tilfu ħajjitom minħabba terrorizmu b'mod dawn il b'mod tant inġust kif qal il-President Lopez Aguilar dinja forma ta' kriminalità kera waħx għalek irrit najdilkom illi l ewwel qabel kollox il-programm ta' Stokkolma saħaq u ta' importanza l-destin tal-vitmi Aħna għanna politika Ewropea li tagħti ħafna iktar attenzjoni l vittmi tal-kriminalità organizzata u t-terrorizmu. Nixtieq ngħid li sinjura Teresa Besseril li fil-fatt aħna mixin lej karta ta' drittijiet ta' vittmi ta' terrorizmu kif esprimiet xewqa tagħha i b'mod ċar ħafna u naħseb anke bl-esperjenza ta' l-esperjenza kera li għamilt inti. Aħna fl-2010 se naraw xem nieqes fil-protezzjoni tal-vittmi ta' terrorizmu fl-istati membri differenti Fil-fatt Iva għandkom raġun, bżon li b'xi mod jew ieħor ikun armonizzazzjoni tal-liġi tagħna fir-rigward ta' terrorizmu anki l-vittmi ta' terrorizmu. Bżon li l-Ewropa tirreaġixxi u li tinaqat kontra terrorizmu. Minn dan l-istudju aħna se naraw issa kif nistaw narmonizzaw inqarbu il-miżuri kollha tagħna sabiex intejbu s-sitwazzjoni tal-vittmi ta' terrorizmu fl-Ewropa dan se jkun il-lan ta' pjan ta' azzjoni u żgur li aħna se kollna nitrattaw dil problema tal-protezzjoni tal-vittmi anki permezz dak li ntqal f'dan il-dibattitu permezz illi aħna inġellu lil kulħadd u nejnu lil kulħadd jifhem it-batija tal-vitmi. Mbagħad il-kumpens ta' malajr intom sħabtu li il-kumpens għandu jingħata malajr biex intaffu li din it-batija mish mistħoqa u anki illi ma jkunem hemm ebda diskors illi b'xi mod jew ieħor jista' jagħti l-impressjoni illi li wieħed joqtol jew eh, jidrab il-persuni innoċenti jista' jagħmel dan biex jaqdi l-umanità. Irridu nkunu sodi u attenti eh, dwar il-klim li nużaw naraw illi da, ma, ma jintużax klim iktar illi xejjen il-valuru tal-Unjoni Ewropea. Uh, il-programmi il tagħna kollha żdiedu uh, tal li jgħinu l-vittmi żdiedu b'miljun ta' euro Jena kontentu koll li eh, Joachim Almunja jatawnek mija jillum għalix aħna it-tnejn qed nimpenjaw il-Kummissjoni f'dan il-programm pluriennwali tal-Stokkolma sabiex l-Unjoni Ewropea jkollha liġi eżemplari għal protezzjoni u lajnuna lil vittmi ta' terrorizmu. Dak kollu illi jiena xtaqt ngħid bħala eh, tweġiba għall-interventi tagħkom li la lili u laqas il-lokina l-Almunja maħallewniex indifferenti. Grazzi ħafna. U uh, niproponilkom illi namlu minuta ta' silenzju frispett tal-vitmi. Voilà, merci pour vos interventions. Grazie għal dawk l-interventi. U issa naddu għal punti ieħor, diskussjoni oħra fuq punti iktar tekniku li tirrigwarda il-difiża tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.